fil-kumitati u l-organi tal-Parlament Ewropew. Grazzi sanaddu għal proset lilkom, sanaddu għall aġenda Nixtieq ngħidilkom illi wara diskussjonijiet mal-partiti jiena nixtieq nissuġġerixxi bidla għall aġenda L-ewwel net wara l-ispjegazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ħajkonna dikjerazzjoni fuq is-summit ta' bejn l-Unjoni Ewropea u Turkija u mbagħad id-diskuss il-votazzjoni ħa tkun fis-seba ta' filgħaxija. Għajmenna. Għandkom aġġezzjonijiet Mela deċidejna hekk. Il-konferenza tal-Presidenti fil-fatt ta' tipproponi illi aħna nistabilixxu il-, -il mandat um, adotta eh, deċiżjoni sabiex nistabilxu dan il-kumitat speċjali fuq deċiżjonijiet li għandu xieqsim taxxa fuq il-kompetenzi kif ukoll it-tul tal-mandat il-ħatra ta' dawn il-membri wkoll ta' dawn il-kumitati aħna adottajna dawn id-deċiżjonijiet. Id-deċiżjoni ħatkun proposta għal votazzjoni illum. Id-deċiżjoni tal-kop tal-konferenza tal-Presidenti kienet unanima. Għandkom oġġezzjonijiet? Jekk le aħna illum ħanivvotaw fuq din il-proposta. Mela l-aġenda hija adottata kif mibdula nixtieq ringrazzjakom u nkomplu nibdew anzi bit-dibattitu. Naddu issa għall-ewwel diskussjoni. Il-laqa is-summit bejn